fejn aħna redna li konna mħazbin fi situazzjoni demokrat kritika fi Sirja. Ftit eh, kilometri eh, minn Strasburgu l-lin mill-frontieri ta' Strasburgu Sirjani qegħdin ibatu. U xejn ma qed iġibhom it-tama, sviluppi reċenti eh, juri illi kull perspettiva ta' tama ta' paċi ew l-bot. F'xi ġemat l-offensivi l-attakki offensivi wasu għal iktar minn 2000 nies mejta. E, tfal, nisa, persuna vulnerabli, ħafna midruba, fisser li hemm situazzjoni ta' urġenza assoluta. Dik li twassal għal-violenza tħallina illi nibżaw mill-lar li jista' jiġri. Il-problema li jismur l-lar l aktar fis l-aħbar hija kera ħafna. Il-partiti kollha jridu jerfgħu responsabilità tagħhom, inkluż il-garanzija ta' proċess ta' Asana, għanna ma jistawx, ħadd ma jista' jġustifika dan l-atti barbari u l-attakki fuq l-innoċenti. Fissinkom u fissem istruzzjonijiet jiena nixtieq nedi eh, appell solenni li implementaw riżoluzzjoni tal-Konsil ta' Sikurta ta' ġus maquda. Hija urġenti jekk aħna ħajkonna waqfin ta' ġlied dejjima. Essenzjali jekk il-protezzjoni ċivila tkun eżgurata li l-midruba jiġu evakwati illi l-għajnuna tkun tista' tingħata u tgħaddi il-situazzjoni bħal di fuq livell politiku fil-kas ta' urġenzja irrid wasal għal ftehim skont il-Konvenzjoni ta' Ġenevra. Kulħadd irid jaħdem sabiex din it-traġedja tiqaf darba l-dejjem. L-umanità hija mitlufa fis-Sirja. U aħna ma nistgħux nitilfu tagħna. Je pense que ce message. Jina sepp li dan il-messaġġ ġej minn Strasburgu messaġġ pożittiv għaċ-ċittadini illi huma nofs it-taqtija. Kemm naħa kif ukoll mill-oħra, fl-aħħar mill-aħħar huma l-vittmi mhux armati li ma jistgħux joħorġu minn hemm illi għaddejjin minn din nibatija kollha li tamaw illi b'xi mod ieħor nistgħu nexxinna naslu x'imkien pożittiv. Illum ukoll fid-dawl tal-ċelebrazzjoni tal-Jum il-Marra nixtieq nisħaq fuq kemm aħna qegħdin niġildu għal ġitid bejn nisaw u ġildin u l-battalja ta' seklu iżda għadna il-bot milli nirħuha. Is-statistika hija ċara, id-disparità għadem, il-preżenza ta' nisa posti ta' responsabilità għada insuffiċenti u jek aħna għad reġistraw in naqas ta' studentessi fil-qsma um, eh, eh, xjentifiċi u dan jek problema u kol sim responsabilta fil-familja. Ftit 4.6% biss u ma' nisa li huma amministrat u CEO. 5,000 nisa li huma 500,000 maqra li qed tiġi impjegata inqas minn irġiel fl-Ewropa. U dinja dan huwa fl-interess tal-Ewropa kollha nirranġawha. In-nisa huma riżors imprezzabbli huwa kalkulati neskludu n-nisa mid-dinja tax-xogħol jiswa 11,500 biljun eh, żmien issa sal-2025 illi jagħmel tajjeb għal GDP tal-Ġappun, Ġermanja u Renju Unit flimkien. Jekk aħna ser nieħu l-ugwaljanza fis bejn il-ġeneru min jinibdew mill-paga hija essenzjali sabiex naraw li kemm iktar xogħol tkabbir fid-dinja kollha. Biex noħolqu x-xogħol aħna għandna bżonn nisa imprenditori, professjonisti mexxejja fir-riċerka. Il-bidliet kulturali meħtieġa għaw ħajkun eh, timxi pass kajman. Iżda għadi ġabel għaddej. L-ħar sena ħna rajnieh dan fil-ġlida ta' stereotipi eh, kontra n-nisa kif rajna fil-kampanja mitu. Jiena nixti eh, ringrazzja Renke Schleiner Martin tal-li organizza petizzjoni fid-dal ta' 130.000 firma illi ġie firmat illum wara f'sinar il-funzjonarji l-impiegati ġifiri u nisa u ġil li jaħdmu fil-Parlament Ewropew ukoll eh, iffirmaw il-petizzjoni eh, u żidu għabxi elf. Eh, jiena rċevejt it-tekst l-lum u l tal-petizzjoni tagħhom. Jiena nifirmakom li lejla l-Uffiċċju tal-Presidenza probabbli ser jaddattaw sensiela ta' miżuri biex ma jkunx hemm ebda Eh, fastidju sessuali eh, li ma tiġix kastigata fis-sessjonijiet tagħna. Nirringrazzja wkoll il-Komitat FEM eh, tal-Parlament Ewropew għax-xogħol ħabriki tagħhom u nilqgħu wkoll il-Premju Ewropew tad-nisa fil-ICT li ġie waqaf mill-Komissarju Gabriel. L-Unjoni trid tkompli taħdem biex ikun hemm ugwaljanza ta' veru bejn in-nisa u l-ġil għaliex għamsa jkollna dinja aħjar mingħajr ma nagħtu l-valur xira lejn nisa u tfal u l-impenn tagħhom u l-passjoni tagħhom. Din mhijiex battalja ta' nisa għan nisa jew kontra l-irġiel, jridu naħdmu flimkien jitfit kuljum. Għatfad li nax naqfu imma aħna determinati. Naħseb li dan wara ħjar messaġġ li sta jgħaddi l-Parlament Ewropew liċ-ċittadini fil okkażjoni ta' 8 ta' Marzu. Niftu diskussjoni. Onorevoli Marias? Għatnax il-jum iż-żamma illegali ta' żewġ soldati Grigi. għadu għaddej f'Andrianopolis fit-Turkija. Dan huwa każ illi tassew Ehm, affettwan nies mod ħażin fil-Greċja. Il-ġenituri tagħhom talbu għal rilaxxi immedjat tagħhom jiena nappella l din il-Kamra u lilek personalment sur President. l ukoll insemmaw leħinna hawnhekk fil-Parlament u nitolbu li l-awtoritajiet torok jeħilsu minnu fih iż-żewġ soldati illi qegħdin jinżammu fid-detenzjoni illegalment fil-ħabsijiet ta' sikurtà stretta f'Adrenopolis f'Turkija. Aħna lkoll nistennew li jisir xi ħaġa. Il-ġenituri ta' dawn iż-żewġ eh, żgħażagħ qed jistennew li aħna nieħdu azzjoni. Fissimhom, grazzi. Iva, jiena ħan segwija mill-qrib personalment intukom notizja lill-ambaxxatur Tork Revri Gornish. Grazzi. Jina naħseb aħna l-kol konna sebajnejn għal eh, fatt li inti jett li għanna bżon nħarsu tal-lejn il-gwaljanza bejn il-nisa u l-fastidju sessuali. Ixtieq insemmi il-xol tal-ħaddima tal-parlament, uffiċali tal-parlament. Fakkar li hemm xi ħaġa li ta' tħassib eh, uffiċjal Franċiża post eh, li kellu kalikola kariga fi segretarju ġenerali għamlet akkużi gravi ħafna probli ba' bażi kontra trett uffiċjali ta' dan il-parlament li jiena mhux se nsemmi hawnhekk. Il-messaġġ li li l deputati kollha tħassar mill-amministrazzjoni ta' dan il-parlament mill-lider li hija intrużjoni inaċċettabbli fil-email personali tagħna Jiena għandi il-provi kollha tal bicċa għad dispożizzjoni tiegħek tridu. U naħseb illi dan il-din hija ehm, ma jistax ngħidu li bla bażi, jew ġittima illi il-persuna illi edha tiġi akkużata kontesta tirreaġixxi jew il-President ikun jista' almenu jirreaġixxi lill parlamentari ikunx tkun raġuni ta' din l-affari xorta waħda mhijiex aċċettabbli illi l computers tal-deputati kollha eh, daħlu fuqhom partijiet terzi biex jaraw x'kien qed jiġri ħassru affarijiet ta' min qed tal-korrelant il-talba tal-korrelant. Grazzi aħna ħan verifikaw dak li inti ibati dokumenti kollha li għandek eh, imbagħad naraw. Onorevoli Miranda. Sur Tajani, jiena qed nitlob li tal-Parlament skont artiklu 7 biex eh, jikkomunika mal autoritajiet spanjoli dwar is-sitwazzjoni ta' Uriol Junqueras Bies, eh, ex-deputat tal-Parlamentu bħalissa jinsab fil-ħabsa raġunijiet politiċi. Bene, verificheremo l'onorevole Jurek. Iva, ne verifikaw. Onorevole Jurek. ċertu membri ta' dan il-parlament eh, marru fuq Schulz biex għal dak li għandu x'jaqsam opera tarti provokattiva tisima dolorosa illi toffendina personalment u tmur kontra il-drawa eh, tal-valuri tal-Europa hija sinjal ta' umiljazzjoni bħala marġni aħna kiridu jumiljawna jen nistaw imma msawx numiljaw il-verġni. Issa ġej lejt li okkazjoni kbira. U eh, allora di situazzjoni mhix aċċettabbli hija xi ħaġa li jiena diġà appellajt kontri u nittama li aħna nkomplu inħarsu nirrappreżenta u nirħarsu il- il-reliġjon u minn għandu l-fidi. Grazie, signor Tajani. Grazie ħafna, Sur Tajani. Grazzi, Sur President. Jina nġden fakkar li Sinjura Miranda illi fi Spanja memx n-nis illi jitpoġġaw l-ħabs fuq raġunijiet politiċi li hemm huma delinkwenti, delinkwenti li jagħmlu atti kontra il-gvern. Ma nafx forsi inti kellek xi lapsus. Għal xejn qed turini l-flok, Sinjura Miranda, dawn huma nies delinkwenti li tkellimt fuqhom inti mhumiex politiċi il-linta fuq il-ħabs għal raġunijiet politiċi. Grazzi. Bene, procediamo con i lavori. Processo verbale, testi approvati. Do al minuti.